l-agenda tagħna issa inkomplu nivutaw u nivutaw fuq l rapport ta' Veronik Mathieu dwar il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija. Il-Sinjura Mathieu għandha il-mikrofonu. President, kollegi. fil-votazzjoni unanima tal-Kokobu il-votazzjoni tal-Lumja u waħda vitali, importanti ħafna l-istituzzjoni tana nishtiq nejt eh, grazzi għall-isforzi eh, tal-Aġenziji Regolatorji li kienu ta' eżempju tajjeb għal ġestjoni finanzjarja tajba. Dak li għamlu eh, manniex.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 u ma ġewx adottat il-miżuri eh, li kien hemm li suppost ġew adottati il-kulleġġ kellu diffikultajiet fl-2006 ma kien u mhux qed naraw l-ebda progress qabel l-2014. Żgur li ma nix bżonn disa snin biex eh, ikonna amministrazzjoni tajba. Nixtieq nirringrazzja lix-shadow rapport.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 Naddu għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni l-emenda 2. Favur kontra l-emenda 4, dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Emenda 1. Fine. Electronic check. Mela, votazzjoni nominali biex niċċekjaw għall-emenda erba. Favur? Votazzjoni maluqa? Għadġiet. Maġġoranza kbira. L-emenda numru wieħed dak favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddieta. Emenda tlieta dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda ħamsa dawk favur kontra astenzjonijiet maddeċ. l-emenda sitta dawk favur kontra astenzjonijiet maddeċ. l-emenda 8 dawk favur kontra astenzjonijiet Eh, votazzjoni elettronika fuq emenda 8 jekk ġobkom ħan iċċekjaw. Miftuħa l-votazzjoni. Pera xufurijas. Votazzjoni maluqa. Maddeċ eh, bżoċ voti. Tropologija ebta, xine iper. L-emenda seba favur. Kontra. Astensjonijiet ħan għab b'mod elettroniku wkoll din. Il-votazzjoni hija miftuħa? Pera xufurijas. Votazzjoni għam għaluqa? Maddiċ. Mela, votazzjoni finali, votazzjoni nominali miftuħa. Pera xufurijas? Votazzjoni hija magħluqa? Għaddit nifraħ lill-rapporter. Mela, il-rapport li mis u il-rapport ta' Tanja Fajon. Il-pajizi terzi li ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-possess tagħhom meta jaqsmu l frontier esterni tal-Istati membri. Il-Sinjura Fajon trid il-mikrofon. Thank you very much. Grazzi ħafna jekk ma jimpurtax għal kollegi Nixtaqt nfakkarkom li għanna vot eh, importanti dimna ħafna u netlobkom l-appoċ ta'kom għal reġjun tal-Albanija u l-Bosnia Herzegovina huma jixir ilhom dan il-vot pozittiv nixtieq nilqaw ukoll il-Ministru eh, tal-Bosnia Herzegovina kif ukoll eh, Ministru mill-Albanija illi ħadmu l-imkien flimkien mal istituzzjonijiet tagħna.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 Issa skont l-agenda tagħna se nkunu qed nivvotaw fuq sitt riżoluzzjonijiet fuq naqqasijiet fil-qasam tal-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem u tal-ġustizja fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Ħanivvotaw fuq il-mozzjoni konġunta r-riżoluzzjoni l-ewwel emenda votazzjoni eh, nominali, votazzjoni miftuħa. Pera xofuriex? Apporibtete. Votazzjoni magħluqa ma tgħaddix. Emenda tnejn dawk li huma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni finali, votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni magħluqa. Taddi nifirħu l-rapporter. Mela, għanifvotaw issa fuq ħames rezoluzzjonijiet fuq il-jum dinju kontra l-pina tal-mewt. Għan votaw fuq il-mozzjoni uh, uh, konġunta fuq paragrafu 2 l-ewwel, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 2. Favur, kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 4. Votazzjoni nominali. Τροπολογία 2. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Għan verifikaw emenda 2 permezz tal-votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Peras, ψηφορίες. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Paragrafu 4 issa. Naħseb għanna kollega li jixtieq jintervjeni. il-fat li aħna Għawnek aħna nishtiqu illi nifirdu l-paragrafu fit tnejn ġifir musar nibdlu l-ebda formulazzjoni fit test eh, ħat donnu ma joġġezzjona mela aħna ser eh, naqsmu dan din il-votazzjoni, dan il-paragrafu, votazzjoni miftuħa. Tera xufurijax. Ingrinita. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda tlieta dawk li huma favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda wieħed dawk li huma favur kontra astensjonijiet maddiċ. Votazzjoni finali, votazzjoni nominali miftuħa. Pera Votazzjoni magħluqa għaddiet eh, maġġoranza kbira. Proset. Mela, skont l-agenda tagħna issa ser nivvotaw fuq riżoluzzjoni ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea rigward it-tiftix għaż-żejt u l-estrazzjoni taż-żejt fl-Ewropa. Paragrafu 7 στην opija u kirjux Jakollinno έχει ena oral amendment. Paragrafu 7 Sur Jakolina jixtieq jidres emenda. this Article 7 calls to review the European's capacity Dan l-artiklu qed jitlob sabiex uh, nerġgħu nevalwaw il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea għal pjantazzjoni Ewropea fit-tieni parti hemm referenza speċifika għal għal zona artika u anka qed najdu illi eh, id-żona tittieħed in konsiderazzjoni anke b'referenza għal żona mediterranja. Oċi. Din kienet l-emenda orali ma jidher li ħadd kontra. Mela, nistgħu ngħaddu għal eh, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dak li huma favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak li huma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu dissa, Dak li huma favuru? kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 10 maqsum żewġ parti dak li huma favur fuq l-ewwel parti kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dak li huma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 12 Split vote. Um, ehm, dak li huma favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet, tieni parti dak li huma favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 13. Dak li huma favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 15. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dak li huma favur. Dak li huma kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk li ma favuru kontra astensjonijiet għaddiet. 17 Oh But this is not the voting list. Okay. Eh, ο κύριος Λανσμπέργης έχει μία Issu Landsbergis jixtieq illi irressa emenda orali għal paragrafu 16. Issu Landsbergis, Sur President, eżis kollegi, il-proposta tiegħi illi nżidu kjarifika żgħira fuq l-operazzjonijiet ta' tħaffir sabiex nevitaw kwalunkwe ftajim ħażin anke minna tal-pajjiżi terzi u daw kollha involuti. Jiġifieri għan nitkellmu fuq drilling operations u għat nżidu l-frazi of EU and third countries, jekk joġobkom appoġġawni. Xi oġġezzjonijiet għall-emend orali? Ma jidirx li għal-kas, mela nistaw nivvotaw fuq uh, paragrafu 16 inkluż l-emend orali favuru kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 17. Emenda numru 1 d Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Pera xufurijas? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mela, dan ifisser li għamel dan numru 2 taqqa. Paragrafu 22, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dak li ma favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti dak li huma favur kontra Astenzjonijiet tgħaddi. Emenda tlieta. Mela, ħanna nivverifika b'mod elettroniku fuq tieni parti eh, fuq tieni paragrafu ta' paragrafu tieni emenda ta' paragrafu 22. Ingrinete. Mela, għaddiet Emenda tlieta dawk li huma favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tajjeb, nifirħu li rapporter. Uh, dear colleagues, uh, we, we did pretty well and pretty fast. Hold on a second. Aziz kollegi, mxena tajjeb, ħafifna u koll, tuni daqxie ċans jiet il-president, ħatfadina xie ftit votazzjonijiet, għal-issa sal-nif u daqxie ħalli eh, naddu għal eh, ċeremonja solenni eh, formali marbuta ma l-20 anniversarju tal-unifikazzjoni tal-Ġermanja. Skużani, Sur President, jiena xtaqt ngħid illi jiena kont qed nipprova nivvota favur, però il-magna elettronika tiegħi ma kienċa taħdem ġifir konsiderazzjoni il-vot tiegħi. Sur Sonic. Grazzi ħafna bħala rapporter jina xtaqt nirringrazzja lil kulħadd tal-vot tagħhom. Flimkien mal-Kummissjoni Ewropea aħna xtaqna nilħqu l-ola standards possibbli xtaqt ukoll nesprimi s-simpatija tiegħi lejn il-ħbib tagħna tal-Ungerija li qed jaffaċċjaw inkwied kbir minħabba l-iskart eh, perikolus eh, kimiku illi eh, nħareġ.